item on the agenda is Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda il-rapport ta' Sinjura Figueredo l-autorizzazzjoni biex tkun ratifikazzjoni konvenzjoni dwar il-ħidma fil-qasam tas sajt tal-2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Naddi għalek mill-ewwel rapporter. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju, eżis kollegi. Permezz ta' dan ir-rapport aħna ħa nixtiequ nadottaw il- Konvenzjoni numru 188 dwar l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol li għandha x'taqsam mas-settur tas-sajt dwar il-standards minimi li jridu jridu nikkonfermaw magħhom. Nikkonfermaw magħhom ħafna konvenzjonijiet marittimi ma ġewx adottati ħafna. Għalhekk dina il-konvenzjoni ġiet adottata mela f'Ġunju 2007 u tipprova tistabbilixxi standards internazzjonali għas-settur tas-sajt. Jippruvaw jippromovu għexin eh, f'kondizzjonijiet deċenti il-sikurta u koll u s-saxħa fuq il-posta xol il-numru ta' ħaddimha fuq bastiment il-reklutaċ, il-taħriċ u s sikurta soċjali. ħafna nies f'dan is-settur kienu għadin jistennew l-adozzjoni ta' din il-konvenzjoni tal-ILO għal ħafna żmien. U minn dejjem ħasbu li kienet importanti ħafna biex wieħed jagħti dinjeta lil ħaddiema f'dan is-settur tant strateġiku illi jimpiega iktar minn 30 miljun persuna fl-2003 la jello u tripartit, il-kostituenti tripartit tijaw bdew jaħdmu għal regoli aġġornati fis-settur tas-sajt. Rridu jagħtu l sajjieda protezzjoni internazzjonali minħabba il-karatteristiċi eh, partikolari ta' dan is-settur u minħabba l-kondizzjonijiet u lejxin ta' sajjida dan jfisser li huma kellhom bżonn jeħtieġu protezzjoni. Huwa settur fejn naraw fih ħafna incidenti fatali u dan ħafna drabi minħabba jew sfruttament jew inkolla minħabba nuqqas ta' protezzjoni. Għanna revizjoni hawnhekk ukoll ta' numru ta' dispożizzjonijiet bħal pereżempju l-età minima, kontratti, kontrolli tas-saħħa, housing u akkomodazzjoni tal-ekwipaġġ. Din hija rakkomandazzjoni numru 199. Din kienet essenzjali wara l-adozzjoni tal-ILO illi kienet eskludiet dan is-settur mill-ambitu tagħha. Għalhekk aħna nixtiequ nappellaw lil kulħadd li l-istati membri kollha biex jadittaw u jirratifikaw dan maler kemm jista' jkun realment qabel l-2012 għaliex il-konvenzjoni se tidħol fis-seħ ġala darba tiġi ratifikata minn l-istati membri tal-ILO. Anti minn 10 membri tal-ILO u tminja minnhom minn dawla xejdu jkunu stati li għandhom il-kosta. Nixtieq ringrazzja s-Sinjur Villemeyer, il-Komitat tas-Sajt ukoll u nittama illi u kuxjenza dwar dan sabiex nkunu nistgħu nirratifikaw mara kemm jista' jkun grazzi ħafna ngħaddu issa Kummissarju Spidla.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 u ma esposti mhux biss għall-globalizzazzjoni imma wkoll għal xoħli jibes u riski jekk inħarsu lej pereżempju il problemi li jkun hemm injuries fil-dan is-settur u fatalitajiet wieħed jista' jara li s-settur tas-sajt huwa fil-fatt wieħed mill-aktar eh, xogħol perikolus fil dinja l istuzzjonijiet kollha tal-Ewropa jappoġġaw li kunem dell-inizjattiva ta' xogħol deċenti fil-pakket. Dan jagħmel parti mill-aġenda soċjali tal-Ewropa r-rapport tal-Kommissjoni għal impjiegi deċenti tal-2006 jagħti appoġġ għal li kunem eh, standards internazzjonali għal kondizjoniet ta' xogħol, eh, kura medika u salvagwardji legali li jrid ikun hemm. Dan kollu però jista' jsir biss. Jekk nistgħu naċċertaw li l-standards minimi eh, jinżammu u jitħarsu anke fuq livell globali l-istati membri bħala membri tal-ILO għamlu kontribut taw kontribut importanti fl-abbozzar ta' konvenzjoni li tipprova tiddefinixxi x'inhuma l-standards minimi għal xogħol diċenti. Dana jitratta kompatibilta u spezzjonijiet illi jisiru anke fil-rati il-konvenzjoni ġiet adottata fl-2007 il-Konvenzjoni Marittima tax-Xogħol. Din tatna l-opportunità biex inħarsu lejn il-leġiżlazzjoni li tiġi applikata fis-settur tas-sajt imma ħassejna li jkun importanti li naċċertaw li jkun hemm kondizzjonijiet tax-xogħol ugwali għal kulħadd ikun hemm ukoll eh, kura medika, reklutaġġ, fazi periodu tal-mistrieħ, repatriazzjoni, kontratti, salari adegwati, akkomodazzjoni, ikel u sigurtà soċjali wkoll. ċertu partijiet tal-konvenzjoni ġdida għandhom xieqsmu mal kustjoni ta' koordinazzjoni tas sigurtà soċjali u dan huma affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza Eh, tal-Unjoni Ewropea esklusivament u għalhekk il-Kunsil talab l-Istati membri biex jirratifikaw dik il-parti ta' konvenzjoni hemm oqsma oħra fejn il-kompetenzi huma eh, maqsuma bejn il-Kummissjoni, il-Kunsil u l-Istati membri. Nittamaw li il dispozizjoni tal-konvenzjoni kunu effettivi mal-erkem jista' jkun. Ġi suġġerit li jkun hemm appell għall-Istati membri biex jirratifikaw mal-ar kemm jista' jkun. Idealment sa' Diċembru ta' 2012. Dan l-appell jimxi it-fit ma' evalwazzjoni ta' situazzjoni ta' ratifika li ħassir fi kwissjoni ta' l-2012. Issa il-kellima tal-gruppi politiċi l-ewwel fisem l-IPP sur Braghetto. Grazie. Grazzi sur President, sul kollegi sur Kommissarju. Kif il-koll nafu u kif ukoll intqal il-lejla hawnhekk is-settur tal-sajt huwa wieħed mill-aktar oqsma perikolużi skont l-ILO eh, madwar 24,000 mewta fis-sena. Dan biex natikom ideja ta' din il-problema dan huwa settur li għandu bżonn aktar regolamentazzjoni u aktar eh, dispożizzjonijiet internazzjonali biex bekk inkun nistgħu niggarantixxu il-livell ta' għajxin u l-kundizzjonijiet ta' għajxin ta' sajjida fid-dinja. Daqstant hemm bżonn ta' miżuri importanti biex ikun hemm livell ta' kundizzjoni ugwali u anke kundizzjoni ta' kompetizzjoni aktar ugwali. Dan jipromovi wkoll kundizzjoni dinjitużi ta' ħajja, ta' stil ta' ħajja ehm, sijat ta' mistrieħ, eh, numru ta' ekwipaċ, eh, ripatriazzjoni, salarju u kol eh, sigurta soċjali. F'dan id-dibattitu rajna kemm kemm hija importanti li tittieħed din il-miżura. Jien nixtieq nisħaq dwar l-urġenza u l-fatt li aħjan proċedu bil-ħeffa biex din tkun tista' tidħol fis-seħ malaj kemm jista' jkun grazzi. Grazzi issa fisem il-Partit Soċjalista l-Onorevoli Derossa għal tliet minuti. Grazzi eh, Signora President, jiena sodisfat li qed intervjeni l-lejla hawnhekk. Jiena namnetti naħseb li dan huwa wieħed mill-aktar impjiegi perikolużi fl-Irlanda jintilfu diversi dajes ta' sajt fil baħar hemm diversi sajjida u bosta anke nisa li jiġu midruba fil-post ta' xogħol tagħhom il-Ministru tal-Welfare Soċjali fl-Irlanda u jiena eh, qed nippruvaw insibu mod kif id-drittijiet tal-persuni li jgħixu fuq id-dajes tas-sajt jistgħu jiġu protetti għaliex hija dan huwa qasam kumpless speċjalment fejn wieħed ħadd qed jaħdem eh, fuq kuntratt ta' xogħol hemm differenza bejn dawk li qegħdin jaħdmu bħala ħaddiema normali ħalsu t-taxxi tagħhom, ħalsu l-kontribuzzjoni soċjali tagħhom lill-iskiper u dawk li jaqsmu l-tħul, l-introjti minn dawk li jaqbdu. U dawn għalek mumiex ħaddiema normali. Diffikulta biex eh, nirrikonċiljaw daw żewġ pożizzjonijiet eh, hija tassew komplessa bħala ministru jiena nesil insib bitċa minn leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li solvi din il-problema għal periodu qasir, pero sfortunatament din eh, ġiet eh, sfidata un stab illi ma kienieċ tapplika għal kustjonijiet li għedin nitkelmu dwarhom. Għal dastant il-kustjoni għal standards komuni, standards minimi li ġu applikati eh, b'mod ġust per eżempju l-likel l-akkomodazzjoni u l-garanzija li r-rati minimi jitħalsu japplikaw ukoll lil dawk li huma impjegati għalhekk hemm dmir min-naħa tas-sidin u anke min-naħa tal skippers biex jizguraw li l-kontribuzzjonijiet jitħalsu bisħieħ u importanti dawn huma standards globali minimi Għalis sfortunatament din eh, kien huwa qasam li fih aħna rridu napprovaw bil-ħeffa anke fi stadju ek bikri l-2012 huwa huwa ħafna snin il-bot u maħna rridu nipprova nsibu soluzzjoni u eh, naslu soluzzjoni malaj kemm jista' jkun. Issa sinjura sinot għal żewġ minuti. U importanti li sajida jkollhom kondizzjoni ta' soli huma raġonevoli u ikun hemm ukoll eh, tħul deċenti li jippermetti lis sajjida u l-nisa biex jappoġġaw lill familji tagħhom il-tħul finanzjarju jrid ikun bażi wkoll importanti u eh, b'saħħitha fil-kostituenza tiegħi is-sajjieda qed isibha diffiċli biex huma jgħixu. Ir-ratifika tal-Konvenzjoni 188 tal-ILO sejra tiġi estiża u għal daqstan testendi regolamentazzjoni li hemm bħalissa u din tippromuovi il-ħarsien ta' sajjida jekk din tistax tikseb il-livell ta' kondizjonijiet ugwali delegazzjoni għal li dwar kumpanija ġappuniża illi ta' sajjida ġappuniżi illi l-kondizjonijiet tagħhom meta huma kienu qed jgħixu f'dan il-bastiment kienu kondizzjonijiet ħżiena pero il-ħut li l-inqabat ma benefikawx minnom in-nis tal-Afrika, anke jekk dawn kienu fl-libra territorjali tagħhom. U lanqas meta dak il-ħut jinbih fil-suq internazzjonali dawn jinbihu bi prezzijiet li l-Ewropa, speċjalment l-Irlanda, tista' tilħaqhom. Fl-Irlanda l-sajjida ma jihdux il-ħlas ta' sigurta soċjali irridu nizguraw li jkun hemm il-benefiċċji ta' sigurtà soċjali għas-sajjieda, benefiċċji oħra bħad-dowl u l-kura medika. Jiena ninkoraġiċi din speċjalment jekk din tippromuovi din l-industrija għall operaturi żaru ta' daqs medju. Jiena għal daqstant hekk nappoġġa għaliex is sajt huwa impjieg perikolus Jiena ma nafx hekk din tista' ssir u hekk sejra ssir, jiena nittama li din issir. Issa fissem il-membri mhux affiljati Sur Martinez għal żewġ minuti. Senjura President, Sur Kummissarju, l-immaniġjar tal-sajt sostenibli eh, wasal diversi sforzi, però u koll wasal l-sforzi tal-sajjeda nfusom sajjeda fl-ibra, sajt fl-ibra eh, huwa wieħed mill-iktar impjiegi perikolużi 24.000 persuna tmut fis-sena fil-flipra tagħna. Il-sajt huwa globalizzat, il-ħut huwa globalizzat, il u l-frontieri huma internazzjonalizzati u din hija kwistjoni ta' regolamenta, regolamentazzjoni u la jello hija l-leġislatur uffiċjali qed tiċċelebra l-50 anniversarju tal-ewwel konvenzjoni tas-sajt dwar ukoll l-età l-akkomodazzjoni fost oħrajn din il-konvenzjoni tibdel, timmodifika, tirrevedi eh, dawn il-konvenzjonijiet u dawn irridu jiġu ratifikati Ma lajkem jista' jkun qabel l-2012. Dan huwa eżempju ċar ta' ġestjoni maqsuma ta' politika tal-ippjanar maqsuma dan għaliex il-professjoni ta' sajjida u l-baħħara hija professjoni perikoluża din tiġi sfruttata u f'ċerti każijiet eh, din isseħu kol fisem l-għaniet eh, tal-iskjavitu għal-daqstant is-saħħa, il-kura tas-saħħa tal-sajjida kif ukoll sigurta soċjali hija importanti. Aħna qed nitkellmu dwar standards minimi eh, bażiċi li waslu wkoll għal kompetizzjoni fil-frontieri. Fil Dan huwa pass ta' sew il-qoddim u nirringrazzjak sur President issa l-kelliema individwali is-Sinjura Panjatopoulos għal tliet minuti. E, grazzi sew su Sinjura President. Jina nemmen li ratifika ta' il-konvenzjoni hija importanti, hija sinifikattiva. Għaliex bla appost tal-Parlament Ewropew u l-proposta li jena zgur għaserin eh, nappoġġaw b'mod anonimu jena naħseb li aħna għedin namlu l-almu tana biex aħna nimplementaw din l-agenda biex ikonna eh, tip ta' impjek deċenti. Il-konvenzjoni 188 hija il-kontribut tagħna biex aħna nimplementaw din l-aġenda fil-settur tal sajda dan is-settur ovvjament ma kienx kopert minn mill-konvenzjoni ta' dwar il-ħidma marittima kif qalu kellima ta' qabli din hija dan huwa tassew importanti li aħna niżguraw il-standards minimi japplikaw f'dan is-settur madwar id-dinja eh, f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea nimmaġina aħna lkoll iridu nirratifikaw u sejrin ratifikaw sal-2012 kif imbassar eh, E kif ikun hemm ammont biżejjed ta' pajjiżi li jarritifikaw din il-konvenzjoni titħol fis-seħ u naħseb jiena hemm f'dak il-mument għandna nkunu tassew kburi speċjalment hekk ngħixu f'reġuni kostali importanti li naraw li l-sajjida tagħna huma koperti minn dawn id-dispożizzjonijiet. Fendu dawn il-pajjiżi is-sitwazzjoni hija xi ftit differenti. Jina naħseb l-importanti l-komunitajiet jappoġġaw il-settur tas-sajt. Il-Parlament Ewropew diġà tkellem dwar dan is-suġġett u anke dwar il-ħarsien tan-nisa li huma eh, involuti fis-settur jew kienu eh, impjegati fil jew huma impjegati fis-settur tal-sajt. Jiena naħseb li huwa tassew importanti li aħna napoġġaw in-nisa li huma involuti b'mod dirett jew b'mod indirett fis-settur tas-sajt. Dan għaliex in-nisa mill-żoni kostali dawn in-nisa huma dawk l-aktar li jistgħu ibattu kiku aħna ma dottajniex dawn it-tip ta' leġislazzjonijiet eh, fil-passat. Jiena eh, naħseb li aħna l-koll sejrin kontribuċu biex nappoġġaw il-kultura ta' reġuni kostali tagħna. Dawn huma reġuni li jiddependu fuq il-istut, fuq l-attivitajiet tas-sajt. Fit tramuntana u fin-nofsinhar dawn l-erja żoni kostali għandhom il-karatteristiċi tagħhom. Il-kol iridu il-ħarsin, il-protezzjoni naħseb bil dan it test aħna konna kapaċi eh, eh, niffurmaw hu issa jina ċert li eh, ċerta li dan sejjer jiġi ratifikat. Pero aħna rridu nżommu u wkoll ċirkostanzi differenti. Ġifieri l-kwistjoni tat-taħriġ u dinja kwistjoni li jien nixtieq naram msemmija fit-test. Issa naddu għal kellima mill-kamra, Signora Rajtova. Grazie ħafna. Kommissarju, jena nirrifletti dak li ntaqal mill-kollega tiegħi jena li huwa importanti ħafna nadottaw ċerta livelli li jippermettu li jsir xogħol f'kondizzjonijiet adekwati fis-sew tal-sajt. Mhux ħaġa aċċettabbli fis-seklu 21 għandna kondizzjonijiet tax-xogħol li huma ta' skjavi Jina nishtiq nifraħ nifraħlek li ġi adottat dan il-proġett tripartit li ġifiri l-gvern min jaħdem u min jaħdem. Issa għanna ċerta stanza siħlu nota tal-kondizjoni speċifiċi tal-settor u hija mossa tajba, mek għata minima eh, biex wieħed jistri, u soċjali, s-saħħa u aspetti oħra u da kollu jgħatu kondizzjonijiet tax-xogħol favorabbli għal sajjeda. Jiena minn pajjiż li m'għandix xtut, eh, ma jiena kuntenta b'dan it-test għax tagħti kondizzjonijiet tax-xogħol adekwati għas sajjeda u nispera li ratifikat malajr. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Eh, L-Onorevoli Kassaka. Grazie ħafna, Signora President, jena u koll nishtiq li naqat ma daw kolla li tkelmu Rapporti ma komissarju li ħadu gost din l-inizjattiva tal-ILO jena nishtiq nappella li stati membri jħaffu biex jiratifikaw l konvenzjoni 188 swieħ bla kontroll u slavaċ li, li waslu biss għal sistemi għal effett negattivi fuq is-sostenibilità tas-sajt u tas-sajjeda. Is-sajjeda rġilu nisa uh, huma parti essenzjali tal-politika komuni tal-sajt. Għandhom ikunu fil-qalba ta' din il-politika ma nix narratifikaw biss il-konvenzjoni, aħna għanna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 Huwa pjaċir kbir għalija li nkun nista' naċċetta l-argumenti li ġew proposti l-lejla. Għax l-argumenti kollha li eh, tqajmu juru l-importanza tal-konvenzjoni li ħanqat nitħaddu fuq għal-lejla. Kien hemm ħafna opinjonijiet ta' differenti, kien hemm eh, argumenti favur u argumenti li biex jisqu l-importanza ta' dan it-test għal ħajja ta' kuljum tas-sajjida li maġaħat huma xi 30 miljun ruħ sin kif ġaħat. Sinjuri, il-proċedura formali biex tiġi adottata din it-test hija ħaġa ċara. Għalhekk l-isforzi politiċi tagħna għandhom jiffukaw fuq il-ratifikazzjoni kemm jista' jkun malajr u l-Komissjoni stabilit skadenza uh, uh, u jekk tista' nagħmlu qabel aħjar. Dak għandu l-anti jien nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Figueiredo, rapporter u nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Parlament kollu eh, għall appoġġ Signora Figueiredo. Grazie ħafna President u grazie ħafna l-Kommissarju u l-kollegi kollu li tkellmu li appoġġjaw din ir-ratifikazzjoni tal-konvenzjoni. Għada il-rapport jiġi adottat mill-Parlament Ewropew li għamel li nkunu nista' wieħed 88 tkun fis-settur tas-sajt tiġi ratifikata kemm jista' jkun mill-Istati Membri. Kif intqal lan tagħna huwa li din tidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malaj jekk jista' jkun qabel l-2012. Għalhekk nappellaw lill stat membri biex jirratifikawha. Dan ħajkun kontribut importanti siwi ħafna għal standards minimi għal dat settur tas-sajjeda biex jagħtu jkollhom iżjed sigurezza u nevitaw l-ġidenti f'dan is-settur daqshekk perikolus li ma fl-istess ħin huwa ta' importanza strateġika kbira. Huwa wkoll importanza kbira eh, għax nuru d-dinjità daw ħaddiema li għan huma fil-qalba ta' tħassib tagħna grazzi ħafna d debattitu għal sala u l-votazzjoni fuqu issir għada. Seduta hija għada l-14 ta' jannar l-erba minn disa sa' s-sija u minn tlita sa' t-minja u minn disa sal-ofs lejl L-agenda ġa ġiet publikata għal-dividend l-agenda ta' sessjoni u fuq l-internet u koll. Is-seduta issa eh, naġġornawa. Grazie.